Il-birraħ, sinjuri, eh, il-birraħ żewġ um, eh, bombi splodew il-birraħ inqatlu persuni u darbu oħrajn, ħafna oħrajn, persuni innoċenti til-fuħajietom f'avvenimenta sportivi. Dak li ġara inġabar kulħadd fid-dinja favur il-libertà u ġustizja fissem il-Parlament Ewropew jiena nestendi l-kondoljanzi tagħna tal-familji tal-familjari tal-vitmi u u infaħħar l-autoritajiet tal-Istati Uniti u l-servizzi tal-emerġenza għadu kmini wis biex inkunu nafu min huwa responsabli għal dawn l-azzjonijiet iżda għandi ngħid li bla dubju terrorizmu qatt ma jista' jiġi ġustifikat. Aħna ninaqdu mal-ħbib tagħna Amerikani qed naħsbu fil-poplu ta' Boston dil vitmi u lill-familjari tagħhom. Grazzi għall-attenzjoni tagħkom.